l-proibizjoni fuq it-teknoloġiji tal-xogħol ta' minjieri għas sajanajd. Fuq il-lista għandi s-sur Mezarox. Take the floor. joġbok. Grazzi, President. Jien nixtieq nistaqsik tkompli testendi il-proibizjoni ta' din ta' cyanide fuq fu skala tal-Unjoni Ewropea kollha Rridu morru li lin minn dawn it-teknoloġiji biex nevitaw aktar diżastri naturali gravi u serji li seħħu fej kien hemm ħafna skart tossiku li tnixxa fl-ilmijiet. Dan ġara fl ungerija fejn kien hemm ħsara lil fawna u anki Slovakkja ġiet eh, involuta għaliex kienet qrib il-frontiera bejn l ungerija u l-Slovakkja hemm ħafna minjeri li qegħdin japplokaw din it-teknoloġija perikoluża u għalhekk mhix kwistjoni ta' kwistjoni bilaterali bej żewġ stati membri tal-Unjoni Ewropea iżda hija kwistjoni Ewropea sħiħa li konna politika f'dan ir-rigward għalhekk jiena votajt li eh, favur dawn il-miżuri u nappoġġa dawn il-miżuri bisħiħ. Is-sur Uġġas, jekk jogħġbok. Grazzi, President. Aħna ħammorru lejn projbizzjoni tal-teknoloġiji tal-cyanide għaliex dawn ikkawżaw effetti gravi l-ambjent u perikli kbar għas saħħa tal-bnedmin u tal-annimali il-vot tagħna kien espressjoni ta' rida sħiħa tad delegazzjoni taljana tal-Alde tal-Italja dei Valori li ma nagħmlux negozjar ta' drittijiet fundamentali li perikolaw drittijiet tal-bnedmin u li morru favur l-interess tal-ftit li għandhom dawn l-impjanti. Għalhekk jiena nixtieq ngħid li dawn huma impjanti ta' tal estrazzjoni tad deb u mhux tal-patata u għalhekk nistgħu minn flok nużaw il-rizorsi lejn il riċerka biex ikun hemm il-ħarsin tas-saħħa wkoll. Grazzi. Grazie, signor Ugias. Grazzi, sur Uġas. Il-kellim li miss huwa sur Tudor. Grazie nixtieq nirringrazzja l-500 kollega li il bieraħ ivvutaw biħġarhom kontra l-użu ta' cyanide fit-teknoloġiji tal-minieri. Dan il-vot jgħinna aħna r-Rumeni ħafna Transilvania għandha waħda mill-akbar ejjun naturali tad-deb u mhux biss id-deb qed nitkellmu wkoll dwar 300 tonnellata ta' uranju, 800 tonnellata ta' deb, 200 tonnellata ta' fidda, u kwantitajiet kbar ta' metalli rari. Hemm mafja ta' reba kemm fuq livell lokali u internazzjonali li tipprova tikseb f'idejha dawn il-rikkezzi u għalhekk qed tagħmel propaganda sħiħa. L-użu ta' cyanide kien jikkawża diżastru terribbli jkun hemm eh, ħsara fl-ambjent ħsara fil-muntanji, fil-ċimiterji, fil-knejjes u anki l ħsara ta' 1700 km ta' galleriji rumani taħt l-art. Dan huma teżor tal-UNESCO u parti mill-patrimonju dinji. L-Ewropa diġa kellha diżastru ta' Ċernobil u ma' nibżon it-tieni diżastru simili. Is-sur Preda. Grazie ħafna, President. Jina votajt il-biraħ kontra din ir-riżoluzzjoni għaliex il-komunità lokali hekk staqsit minn għandi. Dawn il-komunitajiet qed iħarsu lejn din ir-riżoluzzjoni bħala teddida għall-iżvilupp tal-żona u għalhekk l-emenda li ressaqt flimkien ma' iktar minn 40 kollega li kienet tistaqsi għal studju li jċara l-impatt fuq l-ambjent, naħseb li din l-emenda kienet tkun ġest tajjeb għaliex inkella il-tqanqil f'dan id-dibattitu kull mamlu kien li xeklu l-opportunità li dawn il-komunitajiet jiġu sviluppati fil-ġajjini. Grazzi. So now we carry on with our first, with the first report by Mr. Menendez.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 nixtieq inkun naf għala għaw ħafna eh, membri li għadhom qed jagħmlu konverzazzjonijiet privati meta aħna nippruvaw nesprimu ruħna. Jekk jogħġbok, President. Colleagues, we still have about five to ten minutes before the Vice President, Mr. Biden, arrives. Jekk joġobkom, fadlen nafsit minuta qabel jasar sur Biden, għalek zom muskit ħalli nkunu nistaw nkomplu biex xogħol tagħna. Jekk joġobkom. Thank you. Mr. Higgins. Yes. Sur Higgins, grazzi President. Jiena għamilt astenzjoni fuq dan ir-rapport ħames snin ilu il-poplu ta' Kirgistajn għamlu mobilizzazzjoni kontra r-reġim biex ikollhom ħajja aħjar għalhom infushom il-gvern li daħal fis-seta imur kontra it-tam li jkunem ħajja ħjar għal massa ta' nies u qed jagħmel reġim qed ikun reġim totalitarju. Mandu lebda mod jagħti lebda tama għal ħajja ħjar fil-nies tar-raġun għalhekk jiena qed insejjaħ biex ikun hemm eh, qed nissieħ ma' dawk li qed jitolbu biex ikun hemm elezzjoni oħra biex ikun hemm aktar xogħol għal ħaddiema u biex il-poplu jista' jkollu partit li jkun ħares l-interessi tal-ħaddiema biex immorru kontra il-liberalizmu neokapitali u biex nwaslu għal bidla u istituzzjonijiet immexxija mill-ħaddiema Irritu kien hemm ukoll pjanar tal-ekonomija biex l-Asja ċentrali timxi l qoddim Grazzi. Our next report. Rapport li mis huwa tas-sur Peterle. il sinjura Makulutjene. Jek joġoba. Labi džiugu, kaċ tas dokumentas buvo primtas didžiaja Grazie ħafna. Grazie ħafna, President dan id-dokument ma oppenajniħ u nistaw nifmu għaliex għax il saxja xi ħaġa li tikkonċerna l kulħadd jiena l-Parlament Ewropew naħseb li jagħmel xogħol tajjeb dan eh, eh, nixtieq nifraħ ir-rapporter għax din id-deċiżjoni ġiet todda tal-lum u se tippermettilna li nimxu iktar u li ngħaddu iktar atti leġislattivi biex dejjem niġildu din il-marda tal-kanser Peress li di situazzjoni għada tinkwetana ħafna lissa, hemm bżonn naraw nagħmlu l-mutana biex niġġieldu din il-marda. Jiena naħseb li dan l-approċ integrali għandu jkun prioritarju fuq livell nazzjonali u Ewropew. Għandu jkun part integrali mill-istrateġija għas-saħħa. Nikkoordinaw ix-xogħol kollu, l-attivitajiet kollu sabiex il-kanser insibulu tarfu. Grazzi ħafna. Mr. Pashka. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia. Správe... Grazie, president, kollegi. Fil-rapport fil-ġlida kontra l-kanser, il-prevenzjoni hija l-iktar importanti, sħaqna fuqa. Jekk ikun hemm dijanjosi aktar bikrija tal-kanser, trattament jista' jkun aktar ta' suċċess hemm ċertu forum tal-kanser li jistgħu jkunu eh, mbasra minn qabel mill-ġeni ta' tan-nies u skont il-stil ta' ħajja tagħhom. Pass importanti ieħor jista' jkun li jkun hemm metodi ta' trattament ta' suċċess għall-istati membri kollha, inkluż ċentra ta' trattament li għandhom inqas esperjenza f'dan il-qasam, f'dawn il-metodi. Nixtieq nifraħ l-sur Peterle għax xogħol siwi tiegħu u nittama li l-Unjoni Ewropea tkompli tiġielet kontra din il-marda. Il-kellim li miss huwa s-sur Bonsignore. Signor Bonsignore, prego. Grazie, President. Grazie, President. Nixtieq nifraħ l Kumitat tal-Ambjent il-Kumitat Envi għax-xogħol siwi li għamlet u b'mod partikolari sur Peteller, rapporter. Din l-isħobija ġlida kontra il-kanċer hija importanti ħafna fuq suġġettant importanti. Dan jagħmel unur l parlament kollu. Skont data ta' WHO madwar 2 miljuni persu ta' persuni Ewropej mutu bit-tumur kull sena 50% ta' dawn huma minħabba li jkunu esposti għal karsinogens fuq il-post ta' xogħol Għalhekk irridu nelqgħu l-miri tal-2020 permezz tal-azzjoni konġunta bejn l-Istati membri. L-Ewropa titturi f'dan l-ambitu li hija maquda. U għalhekk inħoss li l-artiklu 66 jimxi f'dan ir-rigward li jista' jgarantixxi lil kulħadd u fil-pajjiżi kollha li jkun hemm disponibilità tal-mediċini u għalhekk jiena kont favur dan ir-rapport. Grazzi. Grazie. Grazzi. Kollegi, naf li intom ħarqana li l-Viċi President jasal fostna, iżda jekk joġobkom fadal ftit ħin xi ħames minuti u 10 minuti u għalhekk żomm muskiet. ħalli nkomplu x-xogħol tagħna. Our next report, explanation of the vote. Il-rapport li miss, l-spiegazzjoni tal-vot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 ta' kontribut għall-iżvilupp tal-setturi li kienet jistaġnaw, bħal per eżempju teknoloġija ta' kejl jew ta' nanoteknoloġija. U għalek aħna favur l-inizjattiva tal-Kommissjoni li tuża dawn it-teknoloġija tal-ICT biex nilqaw nilħu l-miri tagħna tal-2020. Jiena sodisfatt li kont nista' nivvota favur din l-inizjattiva. Hija importanti ħafna li aħna nilħqu il-miri tagħna sal-2020 u tassu nintroduċu teknoloġiji li jkunu effiċenti fl-użu tal-enerġija. Is-settur tal-ICTs huwa ta' importanza strateġika fl-isforzi tagħna sabiex nintroduċu teknoloġiji li frankaw l-enerġija. Biex nilħqu dawn l-anijiet, aħna rridu nappoġġaw l-standardizzazzjoni tal-tamir ta' kejl u għan rridu noħorġu wkoll b'pakkett ta' inizjattivi li jipromuovi l-iżvilupp ta' servizzi. Grazzi. Ir-rapport li jmiss huwa rapport ta' Surprodi, tlet kelliema l-ewwel is-Sinjura Matera. Grazie. Grazzi, President. Jiena kont favur fil-vot tiegħi għall appoġġ tax-xogħol siwe ħafna li għamel il-kollega tiegħi Vittorio Prodi. Kien xogħol siwi wkoll flimkien mal-Kummissjoni Ewropea. Jiena nirrappreżenta l-nofsinhar tal-Ewropa rip il-Baħar Mediterran il-popli tagħna tawna fiduċa siħa u għalhekk ma ħaqhomx ikunu mhux mħejja quddiem tibdil fil-klima fir-reġuni tagħna u fit-territorji tagħna li jgħixu bil-bidja, il-bsajt u turizmu u li huma formati minn komunitajiet u gruppi soċjali aktar dajfa. Għalhekk inħoss li hija fundamentali li jkun hemm kollaborazzjoni bejn l-istati u reġuni differenti, anke f'din it-tweġiba tagħna ġdida li qegħdin wettqu. Ovvjament huwa diffiċli ħafna li nitkellmu f'din il-konfużjoni sħiħa li f'din il-Kamra, iżda jiena nifraħ għal twaqif tal-Fond ta' Solidarjetà fejn jiena rapporter fisem il-PPE bħala għajnuna għal tweġiba f'waqta għal l-effetti ta' tibdil fil-klima. Huwa impossibbli n-kelma hawnhekk f'dan il-Kamra, grazzi. Grazie, Madam Adrikiene. Is-Sinjura e Andrikiene. Thank you, Mr. President. Grazzi, President, jiena nappoġġa l white paper tal-Kummissjoni u r-rapport tas-Sur Prodi naħseb li dan, id il-dokument huwa importanti ħafna wara l-effetti ta' tibdil fil-klima. Il-dokument mhux vinkolanti li ġi maqbul f'Kopenhagen biex niġildu kontra 90 dinji biex konna l-mira ta' 2 gradi Celsius hija sfida l-Ewropa dan ħajkollu effetti klimatiċi devastanti u għalhekk irridu attenzjoni kbira biex naraw kif qed nużaw l-enerġiji tagħna, irridu aktar sforzi biex inwaqfu politika komuni dwar l-enerġija u rridu nimxu lej teknoloġiji li ħarsu l-ambjent. Irridu nistabilixxu wkoll qafsa komuni biex naraw kif nistgħu nagħmlu tajjeb għall ekonomiji tagħna. Nittama li din il-white paper tmexxi l-Unjoni Ewropea fid-direzzjoni tajba u jkollna fl-aħħar mill-aħħar azzjonijiet ta' politika li jkunu tassew tanġibli. Grazzi. Grazzi, Signora Kadenbach. Ich unterstütze den Antrag, der heute von Jena nappoġġa l-proposta li ressa s-sorprodi iżda li nidubita hija emenda li l-plenarja adottat f'dan ir-rapport imresqa minnaħ tal-PPE, speċjalment is-sur Zeber. Jiena beżan li dan huwa mod kif il-konservattivi jistgħu idaħlu l-enerġija ta' l-enerġija nukleari atomika mittieqa flok mill-bib prinċipali. U għalhekk dawk li qed jagħmlu pressjoni biex nmexxu l-enerġija nukleari qed Jamlu tajjeb grazzi għal din l-emenda. Ir-rapport ta' Surprodi jimxi f'direzzjoni differenti u għalhekk jiena bħala Austrijak nħoss li l-enerġija nukleari mhijiex enerġija li t-ġeddet, u għalhekk jiena ma votaċ għal din il-parti ta' dan id-dokument. Grazzi. Interrupt the explanation of the votes and we will have the form. Issa ħajkonna issa duta formali u nieqfu mill spiegazzjoni tal-voti.